Sektor budowlany stanowi. Grazie ħafna, Sur President. Is-settur tal-kostruzzjoni huwa importanti ħafna f'kull ekonomija. Għal daqstant, meta rridu nistimulaw tkabbir, ma nistawx ninjoraw dan is-settur hekk importanti. il koll nafu kemm huwa importanti illi nkunu żguri illi prodotti li għandhom xaqsu mal-bini kunu siguri kemm qed nitkellmu fuq bini pubbliku privat. U rapport ħajprova jellimina l-ostakli għal kummerċ jixtieq illi konna ċirkulazzjoni ħilsa ta' prodotti prezzijiet kompetittivi dan se jkun ta' benefiċċju għall ewropa kollha u jiena nappoġġa bisħiħ l-idea ta' żieda fis-sigurtà tal-ħaddiema fis-settur. Grazzi ħafna. Naddu sal-kelma senjur Antoniozzi. Senjorijas, los ke no vajan a participar en la explicación de voto. Dawk li ma jixtiewx jieħdu parti fl-ispjegazzjoni tal-votazzjoni jekk joġobhom juħorġu minn għawek fil-kwiet. mux nisma' tajja, pero l rapport Styler l-importanza tas-settur fl europa u għab bxaħġa evidenti ħafna, ma stajniex nindirizzaw problemi li joqtu 12 il-miljon ċittadin Ewropew li jaħdmu fis-settur. Il-rapport tal-kollega Stajler huwa strument utli sabiex nelbu l-ostakli nazzjonali ta' natura amministrativa u teknika li xeklu kommerċjalizzazzjoni ta' prodotti fil-qasam tal-kostruzzjoni fl-Unjoni Ewropea u li nkomplu fil-bini ta' suq uniku f'dan is-settur Naqbel ma' rikonoxximent għall-intraprizi żaru medji kif ukoll għall-attenzjoni partikolari li tajna tal-ħtieġa nirriċiklaw prodotti ta' kostruzzjoni kwistjoni importanti għall aħħar fil-ġlida kontra t-tibdil fil-klima. Madanakollu, xaqni din l-okkazjoni sabiex nġbet l-attenzjoni għal kwistjoni tas saħħa u s-sigurta tal-ħaddima li jaħdmu f'dan is-settur l-orientazzjonijiet tar rapporter u ma' li ma' mumiex bizzejiet. U għadmir tagħna illi niffaċċaw il-problemi u niżviluppaw il-proposti fil-żmien immedjat nassiguraw il il-ħaddiema il jaħdmu fis-settur ikunu protetti kif suppost. It-traġedja tal-imwiet fuq il-post ta' xogħol hija kwistjoni tolqot l-Ewropa kollha. Nittama li bix-xogħol tagħna nirnexxinna niksbu rimedju. Grazie ħafna. Naddu l-kelma sa assur takula l-minuta. Arvoisa puhemies, ensinnäkin haluan kiittää Katri Stig. Grazie ħafna President, l-ewwel nett nixtieq nirringrazzja l sinjura Styler għar-rapport eċċellenti tagħha. Huwa importanti li nifukaw fuq l-armonizzazzjoni tas-suq għal dak m'għandu xaqsam prodotti tal-kostruzzjoni li xridu bini aħjar fil-ġejjini Irridu niftakruh dan kemm għandna kompetizzjoni kbira fis-settur, kompetizzjoni fiha nifisa mhijiex mira, imma rridu naħsbu fuq ir-riżultati. Il-bini fl-Ewropa tkun sigur għall-utenti u ovvjament il-proċess ta' bini, il-negozju tal-kostruzzjoni għandu jsir tal-imot li l-ħaddim għan nifissam jħossuhom aktar protetti is saħħa sigurta sigurtà għandha tkun priorità. Ovvjament, Għanna wkoll possibiltajiet ta' paragonar ta' laqwa prassi bej pajizi Ewropej għaliex f'ħafna pajjiżi qed jintużaw materjali li huma ħażin s saħħa F'ħafna pajjiżi Ewropej għandna problemi kbar bl-umdità u wkoll bil-moffa u rridu niparagunaw laqwa prassi sabiex niżguraw li n-negozju fil-bini u l-prodotti tal-bini ikunu taġrit għal persuni li jiexu fid-djar u għal persuni li jibnu il-bini. Xaqni ringrazzja li rapporter għal darba oħra għaliex ir-rapport tagħha ser sabiex narmonizzaw is-miżuri tas-saħħa u sikurtà. Grazzi ħafna. L-Onorevole Ħana għal-minuta. Thank you, Mr. President. Grazzi, President. Ġemal oħra il-Prim Ministru Franċiġ di Londra u għalilna li aħna għanna bżon Ah, nitlu fil-proġett l-assistenza tal-ewra. Ejaw nħallu parti l-kwissjoni eh, li għannix nitlu jew le fil problema ta' ħaddieħor. Iżda, huwa qal integrazzjoni Ewropea mhix taħdem għal santija jkollna ħafna iktar integrazzjoni Ewropea naħseb li kull tistaw taraw x'in il-problema hawnhekk fir-raġunament jew. Ah, għandna problema u għal daqstanti għan nippruvaw eh, insolvu għal kol flimkien. Eh, jider li ixin il-problema, il-risposta hija dejjem integrazzjoni, iktar integrazzjoni Ewropea. L-Europa hija eh, ir-risposta għal dawn is-soluzzjonijiet. Iżda xi darba ħadd jiġi ġurnata fejn ma nkunux nistgħu nimponu iktar li nafusna fuq is-swieq jew inkella fuq l-opinjoni pubblika. Jider li eh, dawn il-poteri qed jitilfu l-forzi tagħhom. I must say that your explanation Grazzi Surħana l-ispiegazzjoni ta' votazzjoni tiegħek ma kellax taqsam xejn ma' suġġett illi suppost qed niddiskutu. Ma, insomma, tista' titkellem għandek libertà tal-kelma f'din il-kamra. Fuq il-rapport Strifler fuq l-għajnuna monetarja għal minuta sur Mastella. Presidente, Sur President, l-Unjoni Ewropea hija donatur numra wieħed tajnuna fid-dinja biżejjed naħsbu l-kontribut tagħna jaqbes l-40% tal-assistenza umanitarja madwar id-dinja grazzi għal għajnuna umanitarja l-Unjoni Ewropea qed turi b'mod konkret l-impenn qawwi tagħha lejn ċittadini ta' pajzi terzi li għandhom bżonn għajnuna u għannis li f f'sitwazzjoni vulnerabbli. Il-konsens umanitarju li firmani fil-18 ta' Deċembru fil-President tal konsil tal-Kommissjoni jirrappreżenta pass il qoddim f'din id-direzzjoni. Għal ta' t infakkar li l-impenji fil-konsens għandhom valura l-Stati membru anka l-Kommissjoni Ewropea fl-aħħar snin reġistrajna involviment dam jikber ta' għajnuna umanitarja għal kriżit umanitarji u għal tajjeb illi l-politiċi ewlenin jifmu aħjar kemm huwa tajjeb tiddialoga, kulħadd jifhem ir-rwol u l-mandat tiegħu wkoll. U għacħar illi rikors għal protezzjoni ċivili għandu jisir f'kuntest Ewropew. Grazie, signor Mastella. Tiene la palabra por un minuto il signor. Grazie, sur Mastella. Is-sur Antinoro al minuta. Grazie President. Nasab li rapport approvat il-lum tal-kollega Strifler li xtaqt ringrazzja u xtaqt nifirħila wkoll hija komunikazzjoni li ħazzit l-effettività l-koerenza tal-għajnuna maritarja. Il-Parlament Ewropew illum qed jistiden l unjani sabiex tikkollabora sabiex naslu għal konsens sabiex nirrispondu għal kriżijiet umanitarji b'mod partikolari niddefendu bisħiħ id-dritt umanitarju dinji rridu namlu rkono ċerti li l-għajnuna umanitarja tilħaq b'mod aħjar liċ-ċittadini li għandhom bżonn. U billi dawn żdiedu fl-aħħar perjodu, grazzi għal kommissjoni u grazzi għal programmi bilaterali, rridu namlu aktar minn dak li għamilna sissa. Jekk irrid tiġidu magbar, id-distribuzzjoni tal-għajnuna se ssir dejjem aktar diffiċli u riskjuża u perikoluża għal-qafas internazzjonali dejjem qed isir kumpless. Skont dawn it-tiġijiet, dan il-ftehim wassal għal konsens Ewropew fejn qed ngħidu li l-għajnuna mill-Unjoni huma bbażati fuq prinċipji ta' neutralità, indipendenza u parzjalità u jridu jaslu b'mod effettiv lil vitmi għabbażi tal-ħtiġijiet individwati. Grazie, signor Antinolo. Grazie, ħafna, signor minuta. L-aumento Iż-żieda tal-diżastri naturali kemm fin-numru tagħhom u anke fl-intensità tagħhom flimkien mal-żieda ta' kriżijiet komplessi Iwasluna għal ksur ta' drittijiet umanitarji madwar id-dinja u għal tnaqis l-ispazju umanitarju. Traġedja riċenti ta' Haiti u Pakistan juru għal darbohra ħtieġa li nsaħħu l-istrumenti għad dispożizzjoni tal-Unjoni Ewropea meħtieġa sabiex nifacċaw dizastri naturali. Jina naqbel mal-rapport ġenerali u kol fuq l-affermazzjoni li skont tal-Unjoni Ewropea għanda tmexxi l qoddim prinċipji umanitarji bla jeda ta' xejn. L-azzjoni esterna tal-Unjoni Ewropea insibuha pala partiċa tal-Trattat ta' Lisbona din għandha tirrifletti l-pis politiku tal-Unjoni u anka l-importanza bħala donatur prinċipali madwar id-dinja. Jiena votajt favur ir-rapport Strifler li xinħoss illi huwa ġust illi insaħħu l-attwazzjoni tal-konsens u anka tal-pjantazzjoni. Flimkien mal-garanzija ta' koordinament kif ukoll asma ġusta madwar id-dinja. Fl-istess ħin irridu nżommu f'moħħna responsabiltajt reġjonali tal-pajjiżi li jistgħu jikkontribwixxu b'mod sostanzjali għall-għajnuna umanitarja. Grazzi, Sur Antoniozzi. Nasa naddu għas-surħan għal-minuta. Le? Ajja, mela. Naddu issa għal-rapport ta' Sunjura Sargu fuq il-bidja pala settur strateġiku fil-sigurezza tal-likel. Is-Sur Higgins għal-minuta. Thank you, Mr. President. Grazie, President Jiena kelli involviment f'dan il-rapport u jiena grat għal dan għaliex dan il-rapport u għabbażat fuq sigurtà tal-ikel. E, Settur tal-agrikoltura huwa importanti ħafna biex ikun hemm ikel sikur u minkejja n-nuqqas ta' rizorsi naturali, prezzijiet gbar qolin għal produzzjoni tal-ikel. Produzzjoni tal-ikel li jtizdiet tal-madwar 70% biex jilħa id-domandi tal-popolazzjoni għedha dejjem tikber li ser taqbes 9 biljoni tal-2050 iktar u iktar madwar 900 miljon persuna fid-dinja kollha bħalissa huma bil-ġuħ, qed isofru l-ġuħ minħabba l-faqar hemm madwar żewġ biljun persuna li m'għandhomx sigurtà tal-ikel minħabba bosta faqar. Fl-Ewropa 16% ta' ċittadini qed jgħixu taħt il-livell tal-povertà. Dak li qed ngħid hawnhekk huwa li rridu nittrattaw din il-kwistjoni eh, il-kap wara l-2013 tirrikonoxxi dan il-fattur u għanna bżonn allura li il-budget jinżam kif innuta l inqas bħalissa. Grazzi, grazzi Sur Higgins. Għal minuta. Naddu issa għas-surro minuta. Parlament ħajdej, eh, velt formel. Grazzi, il-Parlament illum għażel li formalment jirrikonoxxi l-agrikoltura bħala settur strateġiku għas-sigurtà tal-ikel. Aħna nirkonoxxu wkoll li l-agrikoltura hija strateġika għal saħħa pubblika u għad sostenibbli. Jien ma nafx il programmi tal-iskola għal eh, eh, xi programmi hemm għall-ikel u appoġġ tal kellu l-ħalib per eżempju, aħna ma, ma votajniex favur dawn il-proposti u jiddispjaċina li dawn għaddew xorta waħda, iżda xorta rridu natu l-agrikoltura kondizjonijiet tajbin, iżda ma naħsibx li dawn il-programmi tal-iskola u ma e, e, e, fid-direzzjoni tajba. Aħna rridu ninvestu fil-riċerka u natu l-possibilità li l-bdiewa li kollom teknoloġiji ġodda li jisploraw teknoloġija l-tipi ta' bidnja alternativa. Però il-bqija eh, nħossu li huwa tajja pal dastan taħna mod ġenerali votajna favur tiegħu. Minuta sur Bastelas. Presidente, la Sur President, is-sigurtà fl-ikel huwa dritt fundamentali tal-umanità u mżon nirrealizzaw b'mod konkret. Meta kulħadd f'kull moment ikollhom aċċess fiżiku, soċjali u ekonomiku għal biżejt ikel, il-politika agrikola komunità l-Unjoni ma tistax eh, tinjora dawn l-eżigenzi għal daqsan trid tirrispondi b'mod ċar l-sfidi li għanna u tiħu kas ta' fatturi oħrajn tibdil fil-klima, kriżi ekonomiko, ekonomika u zamma tal-integrazzjoni territorjali fl-Unjoni. Hemm bżonn nippromovu mhux biss kompetittività tal-prodotti tagħna imma anke agrikoltura tradizzjonali, intrapriżi żgħar, agrikoltura bioloġika u distribuzzjoni lokali. Dawn il-modelli tal-agrikoltura dejjem ta' u ħajkomplu jagħtu sigurtà fl-ikel għaliex jirrappreżentaw l-aktar mod effettiv kif nużaw artijiet f'diversi reġuni tal-Unjoni Ewropea grazzi għal metodi illi speċifikament ġew sviluppati f'ħafna reġuni u għal żmien twil.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 u għali intejbu li standard tal-għajxien ċittadini Ewropej u li jkun hemm iktar aċċess għal ikel sikur u ta' kwalità għolja din hija l-priorità tagħna il-nuqqasijiet li hemm fl-ikel prezzijiet għalijin ħafna ma marbutin ma eh, problemi soċjali, li kwistjonijiet soċjali, dan ma nix nipermettu li jiseħġaw għal-Ewropa. U koll, E, frigward tal-bidla fil-klima dizastri naturali u il-krizi ekonomika, il-sigurtà tal-ikel edha tiġi imxekla u medda. ħafna nies fil-fatt jgħixu ehm, f'dokbir u għal daqstant irridu nagħtu status speċjali għall-agrikoltura biex bekk aħna nieħdu miżuri straordinari Eh, Pero minkejja dan hemm kriżijiet kbar tal-ikel. Grazzi is-Sur Kalinowski, is-Sur Pirilov għal-minuta. President. Grazie President. Sigurtà fil-provista tal-ikel u sigurtà fl-ikel huma l-isfidi ċentrali tal-bidja mhux biss Ewropea ma kuk livell dinji. Jiena sodisfat ħafna bil-kontenut ta' dan ir-rapport, speċjalment għaliex qed nirrikonoxxu Is-sigurtà fl-ikel bħala dritt fundamentali tal-umanità. Il-mira tas sigurtà fl-ikel tista' tintlaħaq biss jekk niġġieldu bissa ħa żewġ kwistjonijiet importanti il-djufija tal-prezz u anka tas-su u anka l-isfruttament tar-riżorsi l-Ewropa għandha tkun f'pożizzjoni li tintervjeni permezz ta' miżuri komuni effettivi għas-sigurtà tal-provista tal-ikel sabiex nevitaw il-disparitajiet li għat insibu fuq l-standards ta' sigurta bejn il-prodotti l-Unjoni Ewropea u prodotti li ma jiġux mill-Unjoni Ewropea. Grazie, Sir eh, Pirillo. Grazie, Sir Pirillo. Is-sur jara l-minuta. Sir President, F'dan ir-rapport l-agrikoltura huwa settur strateġiku għas-sigurtà tal-ikel u jpoġġi l-agrikoltura eh, fil ofol eh, Il-konklużjoni fl-opinjoni tiegħi hija bżonn ta' kep iktar b'saħħitha u għal daqstant jiena grat ħafna rapporter. Jiena ivvutajt b'mod differenti però eh, fejn dik kellem dwar assistenza ta' nutriment ġewwa l-Unjoni Ewropea assistenza tal-ikel din tidher li din tip ta' assistenza biex bekkat ħadd ma jkun bil-ġuħ fl-Unjoni Ewropea għandha tkun waħda mir-ruoli tal-Unjoni tal-Istati Membri għaliex xi problemi jistgħu jiġu solvuti biss fil-post fejn għalaw ġifiri fl-Istati Membri. Grazzi ħafna Surjar. Signora Dodd, Dodza minuta Dan ir-rapport jitratta l-bżonn assigurtà tal-ikel u għaċ-ċittadini li aħna nirrappreżentaw. Tenfasizza wkoll il-prodotti li jipproduċu l-bdiewa spiss mingħajr wisq rikonoxximent. Jidher però li ser ikun hemm problema jiena smajt riċentement xi diskorsi li jindikaw li l-kep għanda s-sir politika ambientali. Naħseb li din fl-aħħar se twassalna biex aħna nemlu mod ħażin li nistgħu noqogħdu mingħajr il bdiwa Ewropej u sempliciment nimportaw li kelmen minn barra l-Unjoni Ewropea. Dan m'għandux ikun il-każ il bdiwa tagħna għandhom jiġu appoġġati biex jipproduċu l-ikel li mhux taħsara lill-ambjent. U fir-rigward l-importazzjoni tal-ikel, il-swiq fid-dinja huma volatili ħafna kemm fir-rigward tal-prezzijiet ukoll fil-konsistenza tal-provista. Hemm xi ta' affarijiet li għandna nagħmlu. Għandu jkollna budget b'saħħtu għal ehm, politika agrikola komuni, irridu ninkoraġixxu eh, bdiewa żgħar biex nassiguraw futur għal bidja, irridu konna iktar riċerka u innovazzjoni biex ikollna eh, metodi ta' produzzjoni iktar effiċjenti, irridu konna inqas burokrazija u lanqas green tape li ser noħsara li l bdiewa tagħna. Muchas gracias, Sra. Dodds. Tiene la palabra. Grazzi, signora Dodds. Is-Sur Grazie, President. Grazie, President dawn l-aħħar ġimgħat il-kumitati differenti tal-Parlament li qegħdin jindirizzaw il-kwistjoni tal-politika komuni agrikola qed jitrattaw di kwistjoni ta' riforma. L-riforma li ħat iġi wara l-2013. U fl-elementi fondamentali tal-bidja għadajem ċar il-sigurtà tal-ikel u ma' parti ċentrali tal-politika kollha. Għal daqstan din il-konsiderazzjoni din tiġi valutata billi nieħdu in konsiderazzjoni anka l-punt li ħanifutaw fuq fej il-sigurtà hija definita bħala dritt fundamentali għal daqstan għandu jiġi protett f'kull mod possibbli. Imma din l-attenzjoni sur President għanda tider kemm f'momenti ta' emerġenza pal per eżempju l-iskandlu ta' diossina li qegħdin ngħixu bħalissa, id-diossina li sib li sibna fl-alf eh, u anka fil-garanzija ta' proġess produttiv ordinarju li jkun li jirrispetta l-kazina tal ikkel u anka jirrispetta xol tal-bdiewa, jirrispetta l-ambjent u anka l-kommerċializzazzjoni u għal-daqsan jirrispetta l-konsumatur. Din hija dispozizjoni illi dal-parlament var anka grazzi għal serje ta' dispozizjonijiet sabiex insaħħu l-bidja u għal-daqsan tina sodisfat bil-riżultat miksub. Grazie ħafna. Il-sur Mezzara sal-minuta. Grazie, President il-produzzjoni tal-ikel fid-dinja hija sposta għal ħafna iktar teddit l-ewwel hija l-bidla fil-klima pereżempju li ma tistax tiġi mbassra. U din qed tagħmel ħsara li provista tal-ikel għal 9 biljun persuna li ser jgħixu eh, fuq wiċċ id-dinja fl-2050 il-kap għanda tagħti risposti għat eh, l-sfidi li hemm għas-sigurtà tal-ikel mhux biss għall kompetitività iżda wkoll għal Eh, l-agrikoltura tradizjonali, il-biofarming ehm, u etc. Bħala riżultat għal bidla fil-klima mat ta' dizastri, eh, zida fil-dizastri għanzi eh, li qed ixekklu milli jkun hemm użu effiċenti ta' art tal-art ta' medet ta' art. Biex ikun hemm issa um, dħul ġust għal bdiewa il-kep għandha tiġi um, ehm, mejjuna fir-rigward tal-budget. Għal daqsant huwa importanti l-agrikoltura għandha tiġi mejusa bħala settur strateġiku fir-rigward tas-sigurtà tal-ikel. Għal daqsant jiena appoġġaj dan ir-rapport. Grazzi ħafna. Għal minuta. Is-Sur Tarabella.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 huwa importanti ħafna li aħna nieħdu ħsieb ta' l-ikel li aħna nipproduċu ġewwa l-Unjoni Ewropea. Irrid noqogħdu attenti li dan l-ikel ikun eh, tajja għas saħħa u nadif. Aħna jien qed ninkwieta li qed nagħtu wis eh, attenzjoni għal kwantità mill-kwalità l-effettività issa edha teleb is-saħħa tal-bniedem li attenti li li kelli nofru ċittadini Ewropej ikun eh, tajja pas-saħħa u sikur. U importanti li jistat membri differenti ikunu jistaw iżommu eh, l-agrikoltura tradizjonali tagħhom li jkunu autosuffiċenti u biex bekk aħna ikonna ikel prodott lokalment li huwa aħjar jekk ikun hemm kriżi tal-ikel, nixtieq ngħid li is-saħħa hija ferm importanti u importanti li aħna nipproduċu iktar ikel lokalment. Jekk nqisu din il-kwistjoni b'mod globali, aħna nabżon ta' agrikoltura effiċenti fl-Unjoni Ewropea u l-Istati membri għandhom eh, ikomplu e, l agrikoltura tagħhom din hija sfida importanti għal futur fis-settur agrikolu. Grazzi. Signor Tattarella. Sur Tattarella. Grazie. Grazie ħafna, President. Wara li esprimejt b'konvenzjoni l-votija favur din rapport, dan rapport ek importanti xtaqt nisħa b'mod partikolari il-pont 35 tal-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent fejn meta ikkonsidrajna l-importanza tal-Aġenzija Ewropea għall-ikel sabiex evalutat riski kollha marbuta mal-katina tal-ikel għal dak nixtaqsa manka l-azzjonijiet favur is-saħħa l-konsumatur nixtiequ illi l-Istati membri kollha jiżguraw illi iwaqfu aġenziji nazzjonali simili illi jaħdmu bisħiħ mal-Aġenzija Ewropea. Bħalma urewna l-aħħar avvenimenti fil-Ġermanja, huwa meħtieġ illi kull pajjiż illum iwaqqaf eh, Aġenzija Nazzjonali għal Sigurtà tal Li sorprendina l-fatt li l-Gvern Taljan wara li waqqaf l-Aġenzija Biddel ir-rotta minħabba raġunijiet ta' flus. Naħseb is-sigurtà tal-ikel m'għandix tieqaf qoddim limiti ta' flus, grazzi. Grazzi ħafna, Sur tabella. Temmejna l-spiegazzjoni tal-votu, nisa niqfu, naġġornaw sa' 3 ta' għafsena, grazzi.